We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Ah, Melina, Anna, point of order. Minna l-mikrofonu. Ġifiri, ġa, tkellimna. Il-maġġoranza tal-plenarja jishtiqu li dibattitu dan il- dan il-punt. Għanna talba u kif inti taf nħabba s-sur Sara Franka aħna ġa tkellimna fuq dan il-punt. U skont l-artiklu, l-artiklu 130, eh, paragrafu 2 dina ħaġa ħatkun skont dak id-dibattitu u nivvotaw votazzjoni nominali ħan id fuq da. Jekk tiġi approvata, mbagħad inkomplu bid-dibattitu. Jekk ma tiġix aċċettata, allura nkomplu nkomplu għal votazzjoni mingħajr dibattitu għal darboħra. Niftħu l-votazzjoni nominali fuq dan il-punt. Għan interrumpa dal-votazzjoni fuq point of order. Grazie ħafna, President. Memx għalf mija ħada stramba li aħna nġu għawek u nipretendu li ħajkonna dibattit fuq din il-kwistjoni un bat jirriżulta li titneħħa mill-agenda dik ħaġa. Mbagħad hemm ħaġa oħra. Eh, għandna jkollna opportunità biex niproċedu kif issuġġerejt jiġifieri nivvutaw ma nafx jekk hemmx eh, għandhom xil kart magħhom, imma naħseb li tkun ħaġa iżjed ġusta jekk li tajdinna li matul d dibattitu jkun hemm votazzjoni elettronika. Mbagħad daqqa waħda tajdinna li ħajkonna nivvotaw elettronika iżjed tard jekk ħajkonna dibattitu jew le, għax jekk ħajkonna votazzjoni allura naħseb tkun iżjed ġusta li dan għandha tkun eh, bil-nollu dejna. E din id-dikjarazzjoni saret mill-gruppi e, l-bieraħ. Ġifiri, kelkom l-opportunità li tkunu preparati. Jiena naħseb li ma ma nrux natu l-impressjoni li b'xi mod jew ieħor qed nippruvaw nżgiċċaw jew ninfluwenzaw dan id-dibattitu. Id-dibattitu e, ġasar. Grazzi ħafna, President jien nixtieq li inti tajt kif ħanivvotaw. Ħanivvotaw jekk ħajsirx id dibattitu jew inkella votaw fuq li li ma jkun debattitu, dibattitu dik li qed tolbok Ċiri Iva. Mela, għal darba uħra, ħaniftħu l-votazzjoni. Ġaw, ġa, tkellmu, ġa. Hey. proposal is not to have no għal spiega il-president kif għan votaw jiskużaruhu eh, l-president dawk li jivvotaw favur ifisser li jixtiqu li kunem jixtiqu Prosím vás, jedná se o natolik vážné hlasování. Nitkellmu dwar votazzjoni importanti għalhekk forse qed nqajmu xerta mozzjonijiet. E saret talba biex skont l-artiklu 130 il-paragrafu eh, 2 ta' regolament qed hemm proposta li l-ewwel punt tad-dibattitu fuq il tal-bniedem tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt tal-bniedem tad-demokrazija u tal-istat ta dritt dwar Guantanamo u dawk li qed fuq eh, priġunieri hemmhekk eh, tivvotaw mingħajr dibattitu. Eh, ftem nassa. Ħan votaw. Hlasovali ste všichni? Kulħadd ivvota. Votazzjoni għalet.